Dear colleagues, Eżis kollegi, nishti nati merħba l-Kummissarju nominat għal-klima, għall-azzjoni tal-klima u l-enerġija, Sur Miguel Arias Kanjete għal dan is-smieħ pubbliku organizzat konġuntament mal-Kumitat uh, ITRE u l-Kumitat ENVI flimkien. Kumitat tal-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija. If you wait, I'm going to explain. One moment. Miguel Arias Caniete è attualmente il sur Miguel Arias Caniete bħalissa huwa membru parlamentari Ewropew kien deputat ukoll mill-1986 sal-1999 u kien ukoll President tal-Kumitat tas-Sajt mill-95 sa' 97, President ukoll tal-Kumitat tal-Żvilupp Reġjonali mill-97 sa' 99. Fl-Ispanja kien bosta drabi senatur, reprezentant, eh, Ministru tal-Bidja mill-2000 sal-2004, Ministru tal-Bidja li kellu l-Ambjent mill-2011 sal-2014. Din l-aħħar kariga rappresenta Spanja fid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-summits tal tibdil fil-klima tal-ġnus maquda Varsavja u Doha. Fil-partafol tiegħu fih firxa ta' kwistjonijiet importanti u ċentrali għax xogħlijiet tal-żewġ kumitati. F'dak li għandu x'jaqsam il-Kumitat tal-Ambjent li jiena President tiegħu inna impenjati għal politika tal-klima ambizjuza effettiva għall iżvilupp ta' ekonomija bużu baċ tal-karbonju fil-kuntest ta' tkabbir ekoloġiku sostenibbli. Fost il-prioritajiet ewlenin fil-azzjoni għal-klima nixtieq nisħaq tliet prioritajiet mod partikolari l-importanza ta' tmexxija effettiva tal-Unjoni Ewropea għan negozjati tal-klima internazzjonali bħarsa lejn il-Summit tal-Klima ta' Pariġi 2015, l-importanza l-impoġġu fis-seħ għafas tal-enerġija u klima effettiv sal-2030 u l-ħtieġa riforma tas swieq tal karboni tal-Unjoni Ewropea partikolarment l-ITS iskambju tal-emissjonijiet. Infakkar l-kollegi li skont l-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kommissjoni, il-Parlament jivvaluta tal kummissarji nominati għabbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, tal-impenn Ewropew tagħhom u l-indipendenza personali tagħhom. Jivvaluta wkoll l-arfin tal-portafoll tagħhom tal-futur u l-kapaċitajiet tagħhom ta' komunikazzjoni Qabel ismieħ il-Kummissarju nominat bat it-tweġibit tiegħu bil-miktub għal kwestjonarju ta' tħejjija, it-tweġibit bil-miktub bl-Ingliż tqasmu lil membri nhar il-ġimgħa 26 ta' Settembru u l-verżjonijiet lingwistiċi kollha tqasmu lil membri dal-għodu. Qabel ma nagħmel taqsira ta' kif ħammexxu dan ismieħ, u nistrutturaw, nixtieq ngħaddi il mikrofonu l Sur Buzek, President tal-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija għal kliem taftuħ tiegħu l-introduzzjoni jekk jogħġbok. Grazzi, kollega, Sur Lavija, aħna ko-presidenti għal din il-laqa u nixtieq nilqaw koll għal kummissarju nominat tagħna sur Miguel Arias Kanjete inti membru tal-Parlament Ewropew u għalhekk qed tal darek. U nerti merħba wkoll il-membri tal-kumitati ITRE u ENVI nafu li għandna kooperazzjoni tajba fl-imkien għanna u rridu nikkooperaw matul l-ewwel mandat tiegħi kont ukoll membru taż-żewġ kumitati għal ħames snin. Kien interessanti ħafna lija anke mill-punt di vista tiegħi. Nixtieq nagħti merħba lil kulħadd, il kull minn qiegħed hawn fis-sala u anke rappreżentanti tas-soċjetà Ewropea, l-NGOs, il-kumpaniji, l-istati membri u anke l-dawk li qed iseguna live mod pubbliku fil-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. Għanna xandira bi-streaming live fuq l-internet. Ikpermetu li najt kelmtejn taftuħ. Il-Kumitat ta' Itre tagħna huwa kompetenti għal politika tal-enerġija għal daqstant parti sinifikanti ħafna tal-portafoll ta' dan il-Kummissarju jekk jiġi approvat. Tlet suġġetti interessanti bħal per eżempju l-enerġija, l-efficienza tal-enerġija, l-frankar tal-enerġija u il-forum ġodda u rinnovabli tal-enerġija. Dawn huma interkonnessi ħafna ma' kwistjonijiet tal-klima li huma responsabiltajiet ukoll tal-Kumitat ITRE Hemm kwistjonijiet importanti oħrajn, bħal pereżempju s-suq intern tal-enerġija, sigurtà tal-enerġija, l-promozzjoni tan-netwerks tal-enerġija, l-iżvilupp tal-netwerks transewropej, riċerka, partikolari fil partikolarment fil-qasam tal-enerġija jew l-Unjoni tal-Enerġija li hija responsabilità tal-Kumitat ITRE u għalhekk ħerqana illi nisimgħu mis-sur kummissarju nominat kif biħsibu jagħmel dan ix-xogħol kollu. U nixtieq nżid fl-aħħar ukoll li l-politika Ewropea tal-enerġija bbażata fuq l-ekkek msejja triangolu tal-enerġija, sigurtà, prezzijiet li jiflaħalihom kulħadd u sostenibilità ambjentali inkluż l-azzjoni tal-klima. Għandna bżonn bilanċ bejn dawn l-anijiet. Dan il-bilanċ ser ikun kompetu ewlieni għal kummissarju għall-azzjoni tal-klima u l-enerġija. U hija opportunità ġdida biex ikun hemm armonija ġdida bejn l-anijiet tagħna u l-għodot tagħna u permettili nżid fl-aħħar net li huwa essenzjali biex bekk nżidu l-kompetittività tagħna b'mod sostenibbli imma anke biex nkunu nistgħu nifilħu għall kriżi tal-enerġija u biex ntemmu din l-era ta' l-enerġija li tintuża bħala arma politika bħala teddida għanna ħafna għanijiet u d-diemna f'dawn il-ħames snin u ħannu koperaw bil-żewġ komitati biex bekk eh, nimxu l-qoddim. Tajjeb li bdejna fuq siq tajba billi qed nagħmlu ko-presidenza ta' dan ismieħ. Naddi mikrofonu lilek ek jogħġbu. We have a request of point of order. Għanna talba ta' point of order. Iva, skużawni tal-inkonvenjenza Imma qabel ma naddu għasmiħ, għandi point of order fisem il-grupp SND. Dawn l-axħar 72 sija il-Kummissarju nominat Kalniete darbtejn biddel id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji li bat l-Parlament Ewropew. Dan ġenera konfużjoni dwar jekk il-Kumitat juri evalwa il-konformità tiegħu mal obligi u għalhekk formalment qed nitlob l-komitnej, il żewġ presidenti ta' żewġ komitati, jintervjen il-president. Dan mhux point of order, jiddispjaċini. Important, Mr. Mr. Chair, it's very... Kompli, Signora Van Bremt. Iwa, importanti ħafna, nitlob lilkom it-nejn biex tikkuntatjaw il-president tal-komitat Juri u tiżguraw il-situazzjoni fil-rigward l-obligi tal-kandidat jiġi kollox id-dikjarat nistgħu nibqgħu għaddejn bismiħ u nagħmlu dak lollu li għandna nagħmlu, iżda qabel ma nevalutaw il-Kummissarju għandna bżonn parir minnaħat naħa tal-Kumitat Juri fuq il-fatt li dikjerazzjoni nbidlet f'dawn l-aħħar 72 sija għal dartejn. Nbidlet dartejn, Din hija talba fisem il-grupp SD. It is clear that we are going to check before the evaluation. And now Iva niverifikaw dak li attinti, issa nespiega daqsxejn l-istruttura ta' smieħ. Il-kummissarju nominat, nitkellem bit-Taljan, skużawni, il-kummissarju nominat huwa mistieden jagħmel dikjarazzjoni ta' ftuħ ta' introduzzjoni fi smieħ li ġew organizzati qabel mill-Kumitat ITRE il-diskors ta' ftuħ fi żewġ smieħ organizzati mill-Kumitat ITRE kienu ta' 15-il minuta Fi l-oħra organizzata mill-Kumitat MV kienu ta' 10 minuti. Ħanatu 10 minuti imma jekk il-Kummissarju nominat jiskorri ftit il-ħin ikonna flessibilta minħabba li għanna differenzi fl-istrutturi tal-komitati. Ħanġibu ruħna bl-istess mod, bl-istess fl-istess tip ta' smiħ li ħajkonna mod konġunt. Il-Kummissarju jkollu 5 minuti fit tmim il-laqa biex jagħmel diskors ta' eluq. Wara introduzzjoni jkun hemm biżejjed ħin għal 45 mistoqsija min-naħa tal-membri parlamentari Ewropej u dibattitu jseħħ skont il-prinċipju ta' ping pong fejn kun hemm lottijiet ta' 3 minuti kull wieħed. Żewġ minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għat weġiba mingħajr mistoqsijiet ta' segwitu. Il-mistoqsijiet musser jiġu raggruppati foqsma ta' politika differenti. L-ewwel round ta' mistoqsijiet ħaj jiġi mistoqsi mir rappreżentanti ta' gruppi politiċi, l-ordni tal-kelma għal-qija tal-mistoqsijiet jiġi bbażat fuq dak li dik is-sistema li nużaw fil-plenarja. Infakkar il-kollegi u l-kummissarju nominat jirrispettaw il-ħin, ħajkun hemm 5 sekondi ta' tolleranza għal membri u 10 sekondi ta' tolleranza l kummissarju nominat. Li meta jgħaddu il-mikrofonu naqtaħħulkom. 10 sekondi qabel ma jiskad il-ħin ħajkun hemm l-asterisk jidru fuq l-screens tagħkom biex bekk ikolkom eżattament idea ta' kemm fadlilkom ħin. L-interpretazzjoni simultani hija disponibbli bi 23 lingwa u għalhekk nitlob lill kelliema jekk iridu jitkellmu bil-lingwa tagħhom u nfakkar li minħabba l-interpretazzjoni simultanja aħjar jekk ma titkellmux daqshekk malajr Nfakkarkom li hemm xandira diretta streaming fuq il-sit tal-Parlament Ewropew li wara l-laqa dak li jkun jista' jiddownloadja il-filmat tal-laqa jekk ikun irid. Issa il mikrofonu minnu fih lill-Kummissarju nominat Arias Kanjete għad-diskors